parlament biex inżommu aħna id-dinamika li din id-direttiva bdiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Għallek nistaw nalqu diskussjoni, il-votazzjoni tesseħ għada fin-nofsija. Għallek eh, skont l-agenda tana se naddu għal rapport ta' Diana Wallace dwar soluzzjoni alternativa ta' twilwin fi kwistjonijiet ċivili, kummerċjali u familjori. Issa nixtieq naddi l-mikrofonu l-rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna. Grazzi Grazie ħafna, President, Kummissarju. Iva, il-soluzzjoni alternativa ta' twil-wim, il lumet qed nitkellmu dwar kwistjoni ċivili, kummerċjali u familjari, imma dan jifoka prinċipalment fuq il-kwistjonijiet tal-konsumaturi. Aħna qed nitkellmu dwar aċċess għal duċ ġustizja li natu dan l-aċċess u bekk insibu mod ta' kif nistgħu inħedġu aħna tranzazzjonijiet transkonfinali pers li palissa u għal ħafna snin issa kien hemm wisbiżat dwar l-infurzar ta' drittijiet il-ġustizzja tradizzjonali ħaġa komplikata, timxi bil-mod, tiswa ħafna flus fi żminijiet fejn vera għandna bżonn aħna inħeġġu it-tranzazzjonijiet kummerċjali u ehm, transkonfinali aħna rridu nħadnu kultura ġdida ta' ġustizzja ċivili, kultura differenti li tkun differenti taħdem iktar marajr, tiswa iktar, eskużawni, inqas flus u li tagħti r-riżultati. Għal ħafna snin Iva kellna network mm, fuq fuqek eh, ta' mm, fornituri bi koordinazzjoni eh, mill-Kummissjoni li l-DGA net u Finnet. Iva, dawn kellhom suċċess, imma mhumiex biżejjed dawn mhux qed iwieġbu għall mistoqsija li l-maġġoranza ta' ċittadini jkollhom jew jixtiequ jagħmlu eh, ġifieri meta dawn iridu l-ġustizzja fejna il-qorti lokali tagħhom huma ma jafux fejn l-uffiċċju lokali tal-ADR jinstab. Irridu aħna nirreklamawhom dawn l-affarijiet, irridu aħna naċċertaw li jkun hemm sistema li kull konsumatur jista' juża, sistema tal-ADR dwar il-soluzzjoni ta' tiljwim. Aħna rridu naċċertaw li sistemi li jeżistu jkunu ta' kwalità tajba li it-taħriġ jenata li dawk li qed jagħtu s soluzzjoni alternattiva ta' twilwim lejdjar u li l-kwalità jkun hemm il-monitoraġġ tagħha. Ġifieri dina id-direzzjoni li nixtiequ nieħdu imma mhux biss l-ADR imma nixtiequ l-ODR, iġifieri li l-affarijiet ikunu online E, iva it-tilwim e jekk ikun e, fuq l-internet mela għandu il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jistolvu il tilwim tagħhom online u koll. Imma dawn l-affarijiet m'għandhomx ikunu biss jiffokaw fuq qasam wieħed. Le, irrid ikun hemm xi ħsieb konġunt fuq strumenti oħrajn tal-komunità. Il-proposta għal uh, liġi għal-bejħ il-proposti għal redress kollettiv dawn kollha għandhom bżonn ikollhom element ta' Lady R. Lady R għandha tkun dwar forma ġdida ta' ġustizzja transkonfinali bidla fil-kultura għal 21 seklu. Dan għandu iva ikun transkonfinali. Iva, imma l-iktar ħaġa importanti palissa li din il-bidla issir brabta mal transazzjonijiet tal-konsumaturi tal-SMEs transkonfinali għanna namlu dan pala priorita u jena naħseb li dan il-parlament qed jistenna bil-ħerqa sabiex jar jistuda l-proposta tal-Kummissjoni qabel l-aħħar ta' din is-sena. Grazie. Iniziamo ora con il catch di AI. La parola all'onorevole Mezzaros. Grazzi ħafna issa nibdew bi kaċnaj l-Onorevoli Zaros. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Iva, is-soluzzjoni alternattiva ta' telwim Lady R, teknika użata ħafna u eh, essenzjali sabiex ikun hemm relazzjonijiet ta' kummerċ tajbin il-Kumitat eh, dwar l-affarijiet legali u Sinjura Wallace fasslu dan ir-rapport peress li iċ-ċifri u rew li l-armonizzazzjoni u li namlu l-ADR iktar trasparenti u iktar koordinat dan se jkun pass importanti ħafna il qoddim għall-Ewropa għalhekk huwa importanti li l-istati membri kif ukoll organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati dawn għandhom bżonn jikkooperaw b'mod li huwa iktar effettiv. L-informazzjoni għandha tingħada l ċittadini dwar l differenti li jeżistu għall-ADR u dawn daw is-soċjetà tista' tifranka ħafna flus b'dan il-mod. Flimkien mal-kwistjoni dwar il-garanziji sta koll għall-Unjoni Ewropea tibat il-messaġġ dwar il-vantaġġi tal-ADR. Grazzi ħafna l honorevoli Retova. Dziękuję. Grazzi ħafna jiena dejjem appoġġajt l-ADR Mandi rezerva importanti ġifiri l-inklużjoni tal-kwistjoni tal-familja għawnek fl-ambitu tal-proposta għawnek dan jaqa taħt il-mandat tal-istati membri u għalek tradizjonijiet nazjonali għandhom jiġu konsidrati. E, Dizgwizi jew tilliwim komplikat tal-familja ta' spess e, jinvolvu it-tfal għalek l-imħalfin specializzati għandhom bżon jihduħsib dawn l-affarijiet u l-Unjoni Ewropea mandiċ tinterferixxi xorta għadna nishtiq najt li nilqa l-ADR, specialment tal-affarijiet li għandhom xjaqsmu mal-konsumaturi għax dawn isiru iktar mal-ajru ma iktar pratiċi jiswaw iktar inqas flus. Dawn għandhom bżon jiġu zviluppati pala sistemi elettroniċi fuq l-internet għaw għandhom ikunu automatiċi għalli bez l interprenditorjati jkunu attirati u dawn għandhom ma' mal-prinċipji ta' trasparenza li jkunu effettivi li jkunu ġusti. Ta' spiss jiena kellimt dwar il-fat li għanna nużaw aħna tal-esperjenza tal-ADR li il-domains.eu jiprovdu sabiex nalaq nixtieq ngħid li l-Unjoni li l-Kummissjoni Ewropea għandha tpoġġi iktar pressjoni fuq pajjiżi bħal Repubblika Ċeka fejn dawn is-sistemi tal-ADR ma jaħdmux b'mod tajjeb. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, grazzi għal mikrofonu President. Jiena nixtieq eh, Nifraħ li rapport Sinjura Wallace dwar dan il-rapport speċjalment fid-dawl tal-Istrateġija Ewropa 2020 naseb għanna nsibu eh, mekanizmu ADR għassu eh, waħdini il-proċess se jfisser li se jkunem medjazzjoni eh, konfidenzjali u li ma tiswax tiswax ħafna flus. il-proċedura iva taħdem bejn l-intraprizi fl-istati membri imma aħna għanna bżon li kolna armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex bekk inkunu aħna nis nistgħu inlaqgħu is-sistemi legali differenti jiena favur kuntratti standard li se jwaslu għal simplifikazzjoni tas-LADR eh, speċjalment jekk iċifri jkunu baxxi. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu Sinjura Costa. Grazie Presidente. Grazzi ħafna, jiena apprezzajt f'dan ir-rapport ta' Sinjura Wallis, apprezzajt ħafna dan ir-rapport u apprezzajt li aġenda ġenerali għal ġustizzja għal tkabbir ġiet promossa li jitmur li lin mit-twilwim bejn il-konsumatur u il-kummerċjant imma li dan jinkludi kol affarijiet pal tilwim tal-familja. U tajjeb li l-Europa titkellem jew tiħuħsib dawn l-affarijiet nafu li hemm ħafna konflitti ta' separazzjoni u diverzju fl-Unjoni Ewropea u tajjeb li jkun hemm twessib u kon għal Eh, tiljwin bejn il-konjugi eh, li jinvolvu ta' spessi tfal u nafu li jekk ikun hemm persuna neutrali din tista' tgħin lil koppji jsibu soluzzjonijiet li huma aċċettabbli għal kulħadd u jistgħu mbagħad irresqu affarijiet bil-miktub lill-imħallef. Jekk ikun hemm ovvjament ħarsin ta' solidarjetà ma jkun hemm xi ħaġa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, din kun ħaġa tajba speċjalment ukoll sabiex tiġi mħarsa ukoll il-ħarsien Eh, ta' tfal u jiena nixtieq li l-kull tkun tista' taħseb dwar dan l-aspett meta tkun qed tindirizza l-istati membri. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Honorable Flashikova. Grazzi ħafna. Grazzi eh, President, eh, Signora Kummissar l-aċċess għal ġustizzja dritt bażiku u e, soluzzjoni alternativa ta' tilwim iva soluzzjoni alternativa li twassal għal soluzzjoni ta' problema bejn partijiet differenti mingħajr ma dawn imorru il-orti persuna terza barra mill-qorti tista' tiġi użata ġifiri din il-ħaġa alternattiva u tiswa inqas flus. U e, alternativa l-qrati ħasra li l-informazzjoni fl-istati membri dwar possibbiltajiet tal-ADR Nisa għax ftit minn nies biss jafu kif dawn jistgħu japplikaw għal adr għalhekk jiena naħseb li għandna forsi ninformaw li ċittadini iktar dwar dawn il-possibiltajiet peress li dina possibilità li uh, niprevenu konfrontazzjoni u tagħti possibilta li tilwim jiġi solvut b'mod amikevoli umma soluzzjoni għandha tkun bilanċjata ħalli bekk il-ġustizzja tingħata liż-żewġ naħat. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Zaboska. Grazzi. Grazzi ħafna, President jiena nappoġġa l-ideja li nipruvaw aħna nsibu bażi komuni u jiena naħseb li ħaġa tajba li aħna ikolna din is-soluzzjoni għall-Unjoni Ewropea sabiex ntejbu il-ħajja ta' ċittadini u li nippruvaw aħna nsibu mezz eh, barra mill-qorti għandu l-benefiċċji għaż-żewġ naħat imma l-familja, il-familja msemmija fit-titlu ta' dan ir-rapport eh, il-familja ma taqax taħt il-mandat ta' dawk il-korpi eh, li eh, jagħmlu l-ADR, Sinjura Rojtova, tkellmet dwar dan il-punt, ma jistax ikollna aħna standard wieħed hawnhekk għax aħna wkoll mfakra eh, mill-problemi li ħarġu meta eh, kien provi li sistema Ewropea divorzju tiġi infasla. Grazzi ħafna sa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu l honorable Paxka. Grazzi ħafna, President, grazie tal-li tajtni il-mikrofonu, Sinjura Kummissarju. Soluzzjoni alternativa ta' telwim fi kustonijiet ċivili, kummerċali u familjari tista' sir eh, met, eh, tista' jisir met eh, irħis, iktar faċli li u alternativa sabiex solvi it-tilwim u għallek għanda nata informazzjoni u dwar il-regolament dwar it-talbit iż-żar u direttiva dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali dawn huma bażi tajba sabiex ikun hemm eh, rezoluzzjoni transkonfinali kif ukoll fuq livell intern jina naqbel li ninformaw il-pubbliku dan jista' li jkun hemm firxa ta' dawn il-metodi jista' jkun hemm ukoll żieda eh, fl-użu ta' din is-sistema u jista' jitnaqqas il-pis fuq il-rati. il il pis fuq il rati u jista' jkun hemm ukoll tnaqis fil-pressjoni psikoloġika kemm fuq il-familji kif ukoll fuq it-tfal. Jekk aħna nqablu l-affarijiet speċjalment ma' proċess fil-qorti li jdum ħafna żmien tajjeb li aħna napoġġaw din is soluzzjoni fuq livelli kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Redding. Jekk jogħġbok. President, honorable members. President, eżis membri, Il-Kummissjoni tilqa l-appoġġ dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim għal konsumaturi u negozji aħna wkoll nilqgħu suġġerimenti tagħkom dwar il-proposta leġislattiva għal ADR għat tilwimiet fost il-konsumaturi. Id-dikjarazzjoni ta' Krakovja illi l-forum ta' suq uniku adotta aktar kmieni dan ix-xar reġa' tenna dan l-appell. Intom tafu kol il-ADR hija waħda mitnax il-proposta flat tas suq uniku. Il-kollega tiegħi dalli ser ikun qed iressaq żewġ proposti leġislativi illi huma skedati li jiġu adottati mill-Kummissjoni fit-23 ta' Novembru. Direttiva Afas dwar l-ADR għal B2C u regolament ukoll dwar il-riżoluzzjoni online ta' tilwim Direttiva sera tiżgura il l-konsumaturi u l-kummerċanti kollom aċċess għall-iskemi tal-ADR għal kull tilwima bejnietom u regolament ser jistabilixxi pjattaforma Ewropea għat-tilwimiet marbuta ma' transazzjonijiet online fost il-konsumaturi u il-kummerċanti. Dawn il-proposti ser ikunu l-ewwel pedamenti għal binja ta' sistema ta' rimedju lil mill-qrati. Il-Kummissjoni u koll li konxa kif jgħid ir-rapportakom illi aħna irridu nindirizzaw il-B2B u koll b'mod partikolari għall-SMEs. Matul konsultazzjoni tal-Kummissjoni għal tilwimiet negozji u konsumaturi konna ċarja ħafna u ser jiġi wkoll mressaq strument ġdid biex japplika għat-tilwimiet B2Bs Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda teżamina dawn l-ADR differenti u dan inkludi ħidma arbitrarja l-iktar fil-kuntest transkonfinali ta' tilwimiet B2B. Hawnhekk ninsabu fl-istadju bikri fejn qed niġbru it-tarif u ser neżaminaw il-problemi kollha li jistgħu jinqalaw li jistgħu ixekklu lin-negozji mod partikolari lill SMEs. Iżda aħna nappoġġaw lesti li nilqaw kull proposti meta nkunu qegħdin naħdmu dwarhom u jekk il-ħidma tkun pożittiva jiena nittama illi jser noħroġ bi proposta. Dwar il-direttiva tal-medjazzjoni din hija alternattiva viabli eh, l-iktar fil-liġi tal-familja fejn in-naħat ma jkunux jistgħu jirranġaw il-konflitt tagħhom bejnietom imma forsi jekk jidħlu l-qorti jista' jeskala t-tilwima tagħhom. U għalhekk il-medjazzjoni tista' twassal riżultati maġla u ma jiswewx flus intom tafu l-direttiva tal-medjazzjoni illi tiġi applikata kull imkien ħlif fid-Danimarka mill-21 ta' Mejju 2011 il-qoddim din id-direttiva tista' tiġi applikata kwistjonijiet ċivili, kummerċali, dan inkludi kwistjonijiet familjari u tilwimiet bejn in-negozji u l-konsumaturi. L-unika eċċezzjoni hija fejn in-naħat ma jkunux liberi li jiddeċidu dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom skont il-liġi relevanti applikabli. Il-Kummissjoni tilqa l-appoġġ tal-Parlament għad dispożizzjonijiet ewlenin fid-direttiva tal-medjazzjoni illi ser tapplika wkoll għal skemi oħra tal-ADR, indipendenza, imparzjalità, konfidenzjalità, l-effetti fuq il-preskrizzjoni u kol l-ftejmiet l-infurzar tagħhom. Dawn għandhom ikunu standards komuni għal kull tip ta' ADR. Issa dwar id-direttiva tal-medjazzjoni b'mod speċifiku wara il-ftuħ tal-proċeduri qabel il-ksur eh, fl-ulju kien hemm proċeduri kontra disa stati membri Fil-rigward ta' trasposizjoni ta' direttiva, illum 20 stat membru għadhom ma qalux il-Kummissjoni dwar il-miżuri li huma ser jieħdu biex din id-direttiva tiġi applikata u jiena ser inkompli insegwi is-sitwazzjoni hawnhekk. Grazzi. Id-diskussjoni jessa magħluqa ser nivvutaw għada fin-nofsija. Issa fuq l-aġenda għanna il-rapport tal-Onorevoli Hockmark